il-President tal-Orti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea, sur Vitor da Silva Caldera, ħajprezenta r-rapport annwali. Jek joġbuk. Thank you, Mr. President. Grazzi, President. Membri onorevoli, signuri. huwa unur għalija li nkun nistan parteċipa fid-dibattitu tagħkom illum fuq il orti tal-awdituri r-rapport annwali fuq l-implementazzjoni tal-budget tal-2009 li diġa prezentajt ilkom l-ek sur president u l-komitat fuq il-kontroll budgetarju. Nishtiq nirrapprezenta l-erba messaġġew l ġewlenin tar-rapport annwali. L-ewwel net, il-qorti konkludi li il-kontijiet tal-Unjoni Ewropea jagħtu preżentazzjoni ġusta jew inkella punt di vista ġust u veru tal-pożizzjoni finanzjarja u riżultati tal-operazzjonijiet u l-flus kontanti. Dan huwa t-tielet sena konsekuttiva li l-qorti sabet li l-kontijiet huma ħilsa minn affarijiet inġusti u għalhekk huma affidabbli. Fir-rigward il-legalità u regolarità l-qorti t-sib l-opinjoni mhux kwalifikata fuq il-tħul meta qabel ma' snin ta' qabel. U minkejja dan u dan huwa l-messaċċ l il-ħlasijiet mill-budget qed ikomplu siru affettwati bizbal ħlif żewġ aqsma. Il-nefqa amministrativa u waħda mill-oqsma mbagħad l-affarijiet finanzjarji u ekonomiċi. Fl-oqsma kollha tan-nefqa l-qorti sabet żbalji u livelli materjali ta' żbalji. Ħanifoka fuq żewġ oqsma ta' nefqa l-bidja u l-koeżjoni. Fil-bidja u rizorsi naturali, l qorti qed tistima li l izbal huwa fkemm xej ola mill-2008. Iżda r-riżultati huma konsistenti mal istimi tal-qorta eh, fiż-żewġ snin fejn is-sistemi huma biss parzjalment effettivi għalhekk ir-riskju tal-iżball jista' jitjieb li jkun hemm kwalità ta' informazzjoni għad-databases biex bekk ikun hemm l-intotilamenti u l-pagamenti li jiġu kalkulati b'mod aħjar. fil koezjoni li jirrappreżenta kważi terz tal-budget Is-sitwazzjoni hija tal li hija l-unika budget huwa qasam tal-budget fejn hemm żball ta' aktar minn 5 fil Ħafna mill-iżbalji huma relatati ma' fallimenti serji mill-awtoritajiet nazzjonali li mhux qed japplikaw ir-regoli tal-xiri pubbliku u tal-rimbors ta' l-ispejjeż. Ħafna l-iżbalji kellhom u għandhom jiġu korretti min-naħa tal-istati membri sabiex bekk l-nefqa tkun ġusta kif titlob il qorti tal-awdituri. Jekk nanalizzaw il-riżultati ta' din is-sena u qabluhom ma' tas-sena li għaddiet naraw li l-bidla tinsab l-aktar fil koezjoni Dan wassanni għal tielet messaġġ tal-qorti l-istima tal-aktar qasam il koezjoni fejn hemm nefqa iktar baxxa meta mqabbla ma' snin ta' qabel. U għal budget kollu kemmu l istima tal-iżbal tal-qorti naqset meta mqabbla ma' snin ta' qabel. Madana kollu hemm bżonn ta' kawtela qabel ma nixtarru konklużjonijiet fuq ix-xejrid f'dan il-qasam. Minħabba varjazzjonijiet fix-xejrid ta' nefqa il-pagamenti jinbidlu minn sena għall-oħra u jistgħu jinbidlu u l-2009 għalhekk ma tantx hija differenti mill-2008. Barra minn hekk m'hemmx garanzija li n-naqsa tnaqqis fil-żbalji u l-istimi tal-iżbalji ser ikomplu la darba s-sistemi li kapru l-aktar il-budget jibqgħu biss parzjalment effettivi. U dan wassalni għall-aħħar messaġġ ewlieni. Informazzjoni provdiwta mill-Kummissjoni fuq l-irkupri u korrezzjonijiet oħra li għadha mhux affidabbli bisħiħ u għalhekk ma tistax tiġi mqabbla b'realtà mal-rata ta' żball stmata mill-qorti President, membri onorevoli, hemm numru ta' inizjattivi u dimna li jipprovdu opportunità importanti sabiex intejbu l-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Il-rapport annwali ta' din is-sena jikkonferma l-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet ta' li huma mnieda fl-opinjoni tal-qorti fuq il riskju u l-isfidi sabiex intejbu l-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea billi ntejbu l-kwalità tal-nefqa li għandha tkun priorità għolja billi nisimplifikaw il-qafas leġislattiv u nintroduċu aktar sistemi ta' kontroll li jkunu jiswaw naħjar biex innaqsu il riski ta' żbalji li għandhom jgħinu għal dan l-għan. Iktar kmini din is-sena l-Kummissjoni preżentat abbozz ta' riformulazzjoni għal regolament finanzjarju Mill-opinjoni reċenti l-qorti konkludit li fija numru ta' proposti li jiprovdu opportunitajiet għal kummissjoni sabiex tejjeb it-trasparenza u l-ġestjoni finanzjarja. Is-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni settorjali madanakollu għada rotta importanti sabiex ikun hemm titjib importanti għal kwalità tan-nefqa sena diħla l-Komissjoni ħat prezenta l-proposti leġislativi għal politiki u programmi li kopru l-oqsma u l-enin ta' nefqa fil-periodu ta' programmazzjoni għal budget. Meta jkun hemm reviżjoni tal-programmi ta' nefqa, l qorti qed tissuġġerixxi li jkun hemm setta prinċipji li jiżguraw li jkun hemm valur miżjut Ewropew u li l-miri jkunu ċari, li l-iskemi jkunu kemm jista' jkun realistiċi u sempliċi kemm huwa possibbli ovvjament u li kontabilità tkun ċara. President, membri onorevoli, li niżguraw li l-fondi Ewropej jintefqu bl-aħjar mod poġġi ħafna responsabiltajiet fuqna l-koll, fuq il-Kummissjoni, meta jkun hemm il-proposti ta' leġiżlazzjoni u fl-implementazzjoni tal-budget fuq l-Istati membri fil-ġestjoni ta' 80% tal-budget Ewropew u fuq il-Parlament u fuq il-Konsil bħala leġislatur u bħala l-autorità budgetarja u fuq il-qorti bħala l-auditur estern tal-Unjoni. Il-qorti għalek tħares il-qoddim biex taqdir għala bisħiħ fl-isforzi biex tiżgura li l-fondi jintef u tajjeb u b'mod ġust. Grazzi. Thank you very much, Mr. President. Grazzi, grazzi ħafna, President. Fisem il komissjoni Ewropea, is-Sur Kummissarju Xemeta, jekk jogħġbok. Mr. President, President, President Caldera, membri onorevoli tal-Parlament u tal-Qorti tal-Awdituri, jumejn ilu il-President Caldera u jiena diġa kellna l-opportunità sabiex konna skambju ta' opinjonijiet u niddiskutu l-rapport annwali mal-membri tal-Komitat tal-Kontroll tal-Budget. Nixtieq nsemmi l-punti ewlenin tad diskussjoni u l-ewwel konklużjonijiet. Qabel ma nidħlu fil-qofol tal-kwistjoni nista' nfakkar dialogu li tal-frott bejn l-awditori, l qorti u anki il-kummissjoni. U nirringrazzja l-President Caldera għal dil-kooperazzjoni sfiqa. Jiena sodisfatt mill-rikonoxximent tal-qorti li kisar progress u għalhekk naħseb li hemm ħafna messaġġi pożittivi. Qed nara wkoll kritika u għalhekk huwa impenn tal-Kummissjoni li jkun hemm segwitu mill-qrib tar-rekomandazzjonijiet tal-qorti. Il-messaġġi ewlenin tar-rapport tal-qorti huma importanti għall-evalwazzjoni tal-Kummissjoni kif tilqa' r-responsabilità fil-ġestjoni tal-Baġġit Ewropew L-ewwel nett il-kontabilitajiet għal tielet sena wara xulxin irċevit opinjoni tajba. Il-qorti evalwat l-kontabilità tal-Unjoni Ewropea b'mod ġust u blebda riservi. Għalhekk il-Kummissjoni hija sodisfatta ħafna b'dan ir-riżultat għaliex tikkonferma l-effetti dejjema tal-riforma tal-kontabilità. Madanakollu l-qorti qiegħda tisħaq fuq ċertu djufijiet li hemm Ovvjament l-opinjoni tibqa dik li iżda aħna nixtieq nindirizzaw dawn id-djufijiet u għalhekk inkomplu ntejbu il-prattika ta' kontabilità tagħna. Fir-rigward il-legalità u r-regolarità ta' tranzazzjonijiet jiena sodisfatt li hemm xejrid pożittivi sabiex ikun hemm tnaqqis tar-rata ta' żball u dan kompla fl-2009 it-tħul u l-impenji għal budget kollu huma legali u regolari fil-loqsma kollha. Iktar minn 95% tal-nasijiet li saru mill-budget tal-Unjoni Ewropea huma ħilsa mill-iżball. Dan huwa verdett li huwa sinjal pożittiv li l-isforzi tagħna mhix tajjeb biex intejbu l-kontroll u għalhekk qed ikollhom impatt konkret. Dan inkiseb grazzi għal tnaqqis sostanzjali tar-rata tal iżball fil-koeżjoni. Dan huwa progress li jirrifletti r ruol supervizorju tal-Kommissjoni grazzi għal ġestjoni ex ante tal-Istati membri u jirrifletti wkoll il-merti ta' approċċ importanti biex ikun hemm sospensjoni jew twaqqif tal-ħlasijiet fejn ikun hemm problema li tiġi identifikata u fl-axħar l qorti taraf li kolli kwalità olja fuq l-informazzjoni tal-irkupri hekk kif hemm fil-kontabilità. iż fil-valur tal-fondi li qed tiġi rkuprata minn proġetti fejn kien hemm żbalji mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli huwa sinjal ieħor pożittiv li din il-Komissjoni hija waħda determinata. Madana kollu naqsam l-opinjoni tal-qorti li rapportaċ mhux daqshekk sodisfaċenti u għalhekk għandna nkomplu l-isforzi tagħna biex nagħmlu l-medju għal din is-sitwazzjoni għall programmi eżistenti u anke għal ġenerazzjoni li jmiss tal-programmi u tal-ġestjoni maqsuma. Sinjuri, jiena naqbel mal-kautela li qed jgħid il-President Caldera fejret ikun hemm tneħħija kemm jista' jkun tal-rata tal-isbal, partikolarment fil-koeżjoni fil-ġejjini. U naqbel ukoll mal-qorti meta tisqinna fuq id-djufijiet ta' sistemi tal-Istati membri u kwistjonijiet oħrajn fil-ġestjoni maqsuma. Jiena fl-opinjoni tiegħi eh, triq il-qoddim tinkludi tfassil ta' mekanizmi ta' kontroll, simplifikazzjoni tal-regoli ta' eligibilità fejn hemm ovvjament komplessità u dan iwassal ar-rata ta' żball u li jkun hemm titjib tal-kwalità tal-informazzjoni li hija provduta mill-Istati membri fir-rigward il-korrezzjonijiet finanzjarji u l-irkupri. Iżda din hija lista li ma taqafx hawnhekk. Narrajna me diskussjonijiet li hemm sfidi oħrajn qudiemna, pereżempju li hemm aktar kontabilità għal atturi u lenin finanzjarji speċjalment l-istati membri. Politika ta' kontroll effettiva bbażata fuq riskju riformi. Barra minn hekk fil-tħejjija ta' reviżjoni budgetarja jiena promovejt fokus dit fuq l-impatt iktar milli fuq l-input permezz tad definizzjoni li jkun hemm miri ċari u oġġettivi permezz ta' indikaturi. Mejju li għadda jena prezentajt l-agenda fuq il-kwittanza tal-budget u l-ġlida kontra l-frodi mill-2012-2013 f'din il-Kamra u din hija agenda li saħqet fuq l ewlin il-miri u l-enin u l-pozizjoni ħatiħu l-Kommissjoni biex nimxu lejn stqarrija pozittiva ta' Serħan il-Moħ Fil-rikward ir rapport annwali tal-2009 tal-Qorti tal-Awdituri din hija aġenda li tibqa' relevanti għal ġejjieni u għall azzjonijiet ta' ġejjieni. Biex nagħlaq jiena sodisfatt li r-rapport annwali tal-2009 jgħid li l-isforzi tagħna qed iwasslu għal frott. Huwa input importanti fil-pront biex nimxu lejn ġestjoni finanzjarja aktar aqlija tal-budget tal-Unjoni Ewropea li għandha tħejġiġna biex nmexxu il-programmi li jmissu ġenerazzjonijiet li jmiss tal-programmi. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi Kummissarju. Grazzi għal kummenti tiegħek. Issa ngħaddu għall-lista ta' kelliema fisem il-gruppi politiċi. Il-PPE Eh, signora Gressle, kjożbu. President, President tal-Korta tal-Awdituri, Komissarju, kollegi, jena naħseb li l-lum huwa jum importanti għaliex għall-ewwel darbi għall-ewwel darba nistgħu ngħidu li anki l-Kummissjoni ħaj jirnexxilhom imorru in mill xkil ta' 2.5% u lek dan m'għandux ikun riskju u naħseb li r-rapport tal-qorti tal-awdituri hija bxara tajba, speċjalment dawk li qed jaħdmu f'din id-direzzjoni. Qed naraw li l-Kummissjoni tista' twassal appoġġ tajjeb u dan jista' jwassal riżultati tajbin. Jekk irridu nimxu l-qudiem, naraw li qed ikun hemm regolament imbiddel u dan huwa minnu u din hija triq li rridu ninsegwu fil-ġejjieni Jekk il-Kommissjoni tixtieq tagħmel reviżjoni ta' direttiva fuq il-tenders pubbliċi u twassal semplifikazzjoni għall-amministrazzjoni tal-Istati membri, dan ikun pass il qoddim sabiex ikonna stqarrija ta' serħan il-moħ. Dawk li jgħidu li l-budget Ewropew fih ħafna riski huwa minnu u għalhekk irid ikun hemm flejjes li jiġu mħarsa aktar b'mod għaqli iktar mqabbel mal-flejes pubbliċi li jkun hemm eh, verifiki aktar għaqlin u ovvjament dan narawh meta nkun qed inżuru l-istati membri u grazzi għar regoli Ewropej ir-regoli nazzjonali jeżistu u naħseb għandna nħeġġu lill istati membri sabiex il-fondi tagħhom ikollhom l-istess kontrolli bħal livell Ewropew u viċeversa. Nixtieq nirringrazzja l-qorti tal-awdituri iżda nixtieq ngħid li jiena diżappuntata mir-rapport annwali. Ir-rapport annwali fih inqas informazzjoni meta mqabbel ma ta' qabel għandna bżonn ċifri fuq ir-rati ta' żball. Dejjem kellna fuq il-fondi strutturali iżda id-darba dan ma kienx il-każ u għalek aħna mux kindergarten għawn edinaw bħala Parlament Ewropew aħna nishtiqu jkonna dawn iċ-ċifri u jekk nisma' Niftakar dwar smieħ tal-membri tal-Qorti tal-Awdituri aħna konna weda dak iż-żmien li ser jaħdmu brabta sfiqa mal-Parlament u din hija weda li ma żammux. Grazzi. Grazzi fisem l-SND tal-Parlament Ewropew il-kollega Georgos Stavrakakis. Grazzi President, Kommissarju, President Caldera, kollegi nishtiq nilqa rapport annwali u nifraħ l president Caldeira u l-membri kollha tal-bord għax xogħol siwi tagħhom. Nishtiq nirringrazzja l-Sur Roche għal kooperazzjoni speċjalment fir rigward l-aġenziji. Ir-rwol tal-Parlament huwa kontabilità fir rigward ir ċittadini u għalhekk irridu nkunu żguri li l-flejjes ta' ċittadini jintużaw b'mod għaqli u b'mod effettiv. Għalhekk nistenna li dawn il-rapport wassal biex l-aġenziji kollom tarif tagħhom li jiġi publikat u li jkun hemm titjib fis-snin li ġejjin. L-affarijiet qed jitjiebu iżda hemm affarijiet li għadhom iridu jitjibu rridu nsibu soluzzjonijiet u għalhekk, fil-żmien ta' kriżi ekonomika u finanzjarja dejjem sar aktar importanti li jkun hemm verifiki u għalhekk il-Parlament u l-Qorti tal-Awdituri jridu solvu l-problemi flimkien biex ikonna riżultati aktar eċċellenti. Grazzi. Uh, <clears throat> and Democrats. Grazie ħafna l-onorevoli Kakis. President, President tal-Qorti tal-Awdituri, Komissarju Xemeta. Xtaqt nirringrazzja l-Qorti tal-Awdituri għal xolom, l-Qorti tal-Awdituri tagħmel servizz importanti ħafna minn ħalles taxxa fl-Unjoni, il-tnaqis fix xejra tal-marġini eh, ta' żbalji qed naraw titjib fiha, ħaġa li nilqgħu eh, u naċċettaw u xaħġa wkoll li nsibu fil-xogħol tal-Kummissarju Kallas Fin-naħa tal-agrikoltura ma rajniex titjib imma bżonn inwaqfu din ix-xejra fil-ġejjini. Kien hemm titjib konsiderevoli kollu u jiena imħasseb u inkwetat li din is-sena l-affarijiet imorru għallar. Irridu naprofitaw ruħna mill-momentum mill-kwittanza li għaddit u anka mill-tatat ta' Lisbona sabiex ikun hemm bidla fil-paradigma. Rapport annwali tal-qorti tal-awdituri għas-16 darba sabet problemi serji. Kif nistaw inwaqfu il-ħela tar rizorsi Kif nistaw intemmu din il-ħela? L-ewwel net, il-Kummissjoni trid intervjeni meta jkun hemm żbalji ċari hemm bżonn jissospendu l ħasijiet tar rizorsi stati membri ma kellhom sanzjoniet imposti fuqhom faċar snin minkejja illi b'mod ċar kisru ir-regoli minn ħalla 16 m'għandux jiġi kastigat darbtejn. il-beneficjari għazbis jispiċċaw jħalsu il-flus tal-korrezzjoni il minni ħallas it-taxxa fuq il-venazzjonali jispiċċaw jħallas għal darboħra intqali l istati membri kellhom 7.7% ta' dejn minn informazzjoni tal-Kommissjoni u ġew il-koprati anqas flus mill suppost. Qed nipprevedu wkoll illi l-Istati membri mhux se jkunu jistgħu jagħmlu kalkoli kif suppost xi ħaġa li qorti tal-awditur ikkonfermat. konfermat L-Istati membri jridu jagħmlu dikjarazzjonijiet ta' ġestjoni nazzjonali wkoll għal daqstant nixtiequ anka firem fuq dan għalmenu l-firma ta' President Barroso fuq is-sintesi tal-rapporti annwali hemm bżonn ukoll valutazzjoni kif insibu fit trattat ta' Lisbona, daqstan sinjuri għatem t-tip, jsir imma grazzi anka tal rapport tal-Qorti tal-Audit. Kolik Bart Staes. Fissa me grupp tal-ħodor l-Onorevoli Stas. Kollegas, eh, tulik dit eh, jarvers. Grazie President, kollegi. Ma l-ewel daqqatajn ħadd sensazzjoni ta' deja vu meta rajt dan ir-rapport qed nara l-istess affarijiet bħal tas-soltu, però hemm żbalji materjali fil-fondi ta' koezjoni, riċerka u żvilupp, agrikoltura, għajnuna esterna, għajnuna l-iżvilupp u taħriġ u wkoll il-vigilanza ta' kontroll ma tantx hija effettiva, hija effettiva biss fil-reverzjoni tal-ispejjeż u problema fundamentali għadha hemm l-istati membri mhux qed jagħmlu dak li suppost jagħmlu. Jiġifieri mhux qed jagħmlu monitoraġġ kif suppost, għal fondi illi suppost morru għal beneficjari u mija biss tal-budget komunitarju u l-problem fundamentali għadha hemm il-Kommissjoni mhux tikkontrolla kif suppost dak li għamlu l-Istati membri. Huwa wkoll x'taq nitkellem fuq l istrategija tar-rapporter illi għandu jikkonsisti mill-fatt li hemm dikjerazzjonijiet nazzjonali ta' ġestjoni li ta' qatat il-Ministri tal-Finanzi bat il-Kommissjoni trid taġixxi kontra dawk l-Istati membri li qegħdin jiksu regoli u għandhom ikun possibbli wkoll sanzjonijiet u toħ fis-sussidi. Grazzi. Artyści reformatorzy głos zabierze kolega Ryszard Czarnecki. Bardzo proszę kolego. L'onorevole Czarnecki. Szanowni Państwo, Trybunał Obrachunkowy. Prezydent, kolegi. l qorti tal-awdituri Isa uffiċjal tal-pulizija. Pero kultant wis naħseb illi dal-uffiċjal u għagġenti li zzetu jaffer iż il-konklużjonijiet ta' dan il-rapport, il-konklużjonijiet ta' xogħol tal-qorti tal-awdituri u ma' dawn. L-affarijiet jidru tajbin imma mumiex f'sitwazzjoni ideali. Għandi l-impressjoni li ħafna fl-Ewropa għandhom impressjoni kemm xejn aktar imċajpra ta' situazzjoni milli għandha l-qorti tal-awdituri. L-qorti tal-awdituri tidżomm il-kredibilità tagħha sabiex l-istituzzjonijiet Ewropej jibqgħu kredibbli fajnejn iċ-ċittadini u minħalla sit-taxxa. Madonna kollu, sabiex tkun kredibli l-skrutinju li tikum l-nar skrupli. Tal-ortituri tinna li għanna nkunu soddisfatti li tazza 95% minna mimlija, imman din impressjoni li ħafna votanti kieku jistaqsuna ħafna domandi fuq il-5% li fadal, għal stant rridu nirrealizzaw li tazza għada 5% minna vojta huwa possibbli l-marġni ta' żball huwa ola minn 5% fir-realtà. Għal daqstant nħeġġeġ ċe qorti tal-awdituri sabiex tagħmel eh, kontrolli aktar dettaljati grazzi fissem il-GUE l-Onorevoli Sondergaard. Tak til revisions, revisionsretten for en eh, god beretning. Som eh, vi har hørt, så er der overordnet tale om, at der l-Qorti tal auditori provdiet rapport eh, pozittiv għalunna illi il-rata ta' zbal eh, naqset u kif nistaw nivalutaw dan? Nasab hemm żewġ fatturi li għandna nikkonsidraw x'inhu l-puntat lo u x'inhu l-aspettattivi tagħna. Il-puntat kien pjuttost ħażin permettu li ngħid. Fl-2008 miljuni ta' euro nħalsu kontra regoli u din is-sena l-aspettattivi tagħna kienu li jkun hemm titjib. It-tieni punt xtaqna naraw titjib fl-oqsma kollha. Bet ieħor dan li rajna hemm oqsma fejn. M'hemmx iktar lasit irregolari imma il-livell huwa li wis u dan mhuwiex aċċettab li għatem wis ħlasijiet irregolari f'ċertu oqsma eh, ir-rata ta' ħlas irregolari żdiet u din mhux ħaġa aċċettabbli fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget il-Kummissjoni xemeta qal il tnaqqis fi żball kien b'riżultat tal-intervent tal-Kummissjoni tajjeb wisq. Madana kollu, Neħu għos nonora l komissjoni fl-sforzi taħħa imma huwa minu responsabli jekk ir-rata tiżdiet is-sena d-dieħla. Grazzi. Fisem li FD l-Onorevoli Arsen. Grazzi President, kollegi. Sena wara sena, fl-aħħar 16 sena l-awdituri ma ridux eh, jkreljaw 90% tal-budget jew iktar. U din is-sena mhix eċċezzjoni jitkellmu dwar żball imma natura tal-irregolaritajiet li jsibu jmorru l lin minn eh, żball sempliċi. Biżejjed ngħidu li sitwazzjoni bħal din tikkawża l-eluq ta' kumpanija fis-settur privat u anka situazzjoni fejn id-direttur jintbatu l-ħabs il-fatt il flussa minn ħalles it-taxxa intef u ħażin eh, ifisser li 6 biljon eh, liri ma suppost ħalsu dis-sena. Allora xem fil-qalba tal-problema nuqqas ta' responsabilità kommissjoni u l-auditori soltu se jwaħlu fl-stati membri. Imma l-fattu li l-falliment ġi minnaħta l-kommissjoni minħabba kontrol kif suppost. Il-kommissjoni hija fl-aqwa pozizjoni li stabilixxi regoli u tikkastiga dawk li jiksru regoli. Ma dan kollu fallit fil-proċess kollu. U dan il-parlament ukoll għandu responsabilta xjelfa li xapprova situazzjoni sena wara sena u jibqa' jistaqsija l żieda fil-budget Mem lebda ktar tama il budget tal-Unjoni Ewropea għat ikkun iklerjat mill-orti tal-awdituri. Dan l-istadju l mod kif niproteġu l-flus ta' minnaħala 16 u li naqsu il-budget tal-Unjoni Ewropea b'mod drastiku. Issa nindirizza l-Sur Cameron, Prim Ministru tal-Renju Unit, meta ċettajt zida ta' 2.9% għal-budget tal-Unjoni Ewropea għal-2011, fallejt bil-kbir. Fissem min ħala 16 fil-Renju Unit nitlob il linti tmexxi il-talba għal tnaqqis konsiderevoli fil-budget 2011. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ellenhauser. Herzlichen Dank. Ähm, ja, es ist richtig. Grazzi. Iva, u veru li rata ta' zbal fil-koezjoni naqset bil-kbir mill-2007 minn 54% għal 36% fil-2009 verità din irridu nirrikonoxxuh dan ma kif qal rapporter meta inti tħares lejn il-figuri f'aktar dettal trid eh, tara l-istampa kollha kemmi u l Orti tal awdituri tajt li l kontroll fil-fondi ta' kozjoni mumiex u 3% tal-flus mhux suppost intefqu. Dan ifisser illi qed nitkellmu dwar mod ieħor kif is-sur ħan iġib aktar ordni fis-sistema. Fuq il-rati ta' zbali fil-agrikoltura qed naraw illi għamilna pass lura. U dan għandu x'jaqsam l fatt li l-bidja fiż-żoni montanjuża sparixxiet fuq il- flas doppju ta' servizzi soċjali, l mistoqsija tiegħi min għamel iż-żbalji f'dan il-qasam, min ħajħallas kemm u li l-ammont. Fuq xed nitkellmu eżattament, bażikament nixtieq ngħid li huwa importanti fil-ġejjini li qorti tal-awdituri mhux biss teżamina l-legalità tal-ispejjeż imma anke profitabilità u l-effiċenza. Grazzi. Is-surodi ma jidirx li jgħatawnek nadi l-assuriva għal żewġ minuti. Bună ziua. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, domnului Vitor Caldera. Grazie. L-għennet, nishtiq nir-ingrazzja l-Sur Caldera għal-rapport ċar u relevanti fuq il-budget 2011. It-tieni punt, xtaqt niċċara xi ħaġa li naħseb li hija importanti ħafna li jina kull ħames snin Niġu eletti, nitbatu għawnek fil-Parlament Ewropew u eh, jibatna għawek minnħalla 16 ovvjament li fl-ħar mill-ħar u dan il-budget permezz ta' xol taħħom. Il-perspettiva taħħom um, aħna niltaqaw maħom ta' sikwit il-budget 2009 ma kienx budget tajjeb. Maħantikom zewċo ġunijiet. L-ewel net, il-management declarations fuq livell nazzjonali mumiex appoġġati minn fatturi politiċi mhumiex iffirmati mill-Ministru tal-Finanzi jew il-Prim Ministru ta' dak il-pajjiż. Għal stent ma nafux eżattament minnu responsabbli għal dawk il-dikreazzjonijiet ta' maniġar nazzjonali, ma nafux kemm huma preċiżi laqas. Dan jifwitti triq għal rapportaċ li ma jkunx dettaljat bizzejiet. Fuq il-rata ta' zbal nistaw naraw illi huma li stati membri għandhom ħarsu l-flus il-Kommissjoni Fi ieħor minn ħalla 16 taxxa fl-Unjoni Ewropea jħalla sabiex joħloq il-budget Ewropew u mbagħad l-istess persuni li do jkopru wkoll it-telf mill-budgets nazzjonali. L-ċittadini tal-Unjoni Ewropea daqstant tispiċċaw iħallsu darbtejn għall-iżbalji u anka frodi fil-fondi Ewropej. It-telet punt. Jina xtaqt nappoġġa rabta aktar miqrib bej il-qorti tal-awdituri manka l-awdituri fl-istati membri. U jekk irridu ktar flus fil-budget tagħna, irridu nuru li aħna kapaċi nonfqu l-flus li ġa għandna eh, bl-aħjar mod possibbli u biex nagħmlu dan irridu naraw fejn huma l-problemi u kif insolvuhom. Grazzi. Is-Sur de Magistris għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President. fuq il-kompetenza autonomija professjonalità tal-qorti tal-awdituri eh, jiena naħseb li rridu ngħidu proset li sur kaldejla u r-rwol eh, importanti f'dan it-tip kien il-Parlament, speċjalment il-Kumitat fuq kontroll tal-Budget li kien attent ħafna fuq kwistjoni ta' trasparenza u użu effettiv u effiċenti tal-fondi pubbliċi. Rridu naraw se nagħmlu sabiex intejbu sitwazzjoni għax hemm wisq affarijiet li mhux jaħdmu b'mod partikolari ċertu setturi delikati bħal bedja u l-koeżjoni. Ehm, brata ta' żball li ħassibna li xafna darb drabi nasbu fuq frodi, speċjalment fil-fatturazzjoni. Nasab ridu baxxu il-burokrazija u naqsu il-formalizmi nutli u jkonna regu, ftit regoli ma regoli ċari. Eġifiri le għal kull tip ta' frodi u ta' Eh, lok għal eh, eh, frodi. Rridu nsaħħu kol il-rwol tal-Olaf l-Uffiċċju kontra l-frodi li ġilet il-frodi u l-korruzzjoni. Aspetti għal il-ma nistawx nitraskuraw Anka tal-limna dan minn zjara riċenti mill eh, persuna kompetenti fl-Italja, hemm riskju li jkun hemm kondizzjoni ta' mill-kriminalità organizzata anka forma ta' korruzzjoni fin nef għal daqstant ir-rwol tal olla f'dan is-settur jista' jkun fundamentali wassal għal kooperazzjoni aħjar bejn l-Istati membri, l-Kummissjoni u l parlament Aspett ieħor importanti ħafna Inħoss li l-Kommissjoni għandha s-saxħax l-indipendenza tagħha mill-Istati membri. Jira naħseb li l-aktar fil-konfront ta' dawk l-Istati membri fejn naraw żbalji kbar, mhux għan kemm fuq żbalji żgħar ma' kbar, u anka frodi konsistenti hemm bżonn nimblokkaw il-fondi sabiex imġiba bħal din ma tkomplix. Il-livell ta' kredibilità tal-Parlament Ewropew u tal-istituzzjoni Ewropea inkejluha ħafna mill-livell ta' trasparenza u l-mod kif u l-fondi pubbliċi. Għal daqstant hemm bżonn naħdmu aħjar ħalli niksbu riżultati aħjar f'dan il-qasam grazzi. L-Onorevoli Vandalen għal-minuta. Sur President, anke kil qorti tal auditorja tajt li l-spiża Ewropea eh, tjibet bil-mod kif taħdem il-Kamra mhux qed tapprova b'mod minn kondizzjoni tal-ispejjeż u t-tieni pilastru ġifier il-koeżjoni rajna li kien hemm titjib ma kien hemm żbalji għal 40% tal-proġetti fuq budget f'totali ħata 35 biljun euro, 2 biljun euro intef u minna l-ewel spiegazzjoni. ħagġa mux aċċettabli il-Kommissjoni Ewropea trid tagħmel investigazzjoni detaljata sabiex naraw kif wasanna dawn iżbalji u kif nistgħu innaqsu żbalji bħal dawn. Din dan l-istħarriċ huwa importanti l-aktar għal dak nixtaqsam il-kwittanza 2009 speċjalment il-bieraħ, membru tal-Qorti tal-Awditturi qal illi l-izbalji ma kawżati l-aktar mill-komplessità ta' proċeduri għal daqstant qed nura darba oħra ħtieġa illi konna proċeduri iktar trasparenti u sempliċi fl-Ewropa. Inkella l-Ewropa għal ċittadini tagħna se tkompli tkun xi ħaġa il-bot minnhom u xi komplikata ħafna. Grazzi l-Onorevoli Obermaj. Anzi, niskuza ruhi. Sir Ger, inti tixtieq tistaqsi mistoqsija li kellim ta' qabel jew titniżar fil-KHDI? Grazie ħafna 6 biljun euro fil-budget Ewropew. Sekonda waħda tajt il-President. Kienet mistoqsija li taqta' blue card? Iva, kienet mistoqsija l sur Van Dalen fil-fatt. Nishtiq nistaqsi mistoqsija l sur Van Dalen. Taċċetta mistoqsija sur Van Dalen. Iva? Sur Van Dalen, ħat nota tal-fatt illi dal-perċentwal ek oli għed nitkelmu fu eh, eh, mm, kampjoni li mumiex preċizi u warata ta' zbal fuq il-kampjun. massimo ta' 5%. U ma tagħmel referenza għal biljuni, dak li qal mhuwiex eh, verità. Ħanota ta' dan. Grazzi ħafna għalija u importanti ħafna illi żewġ biljuni ma tefqux kif suppost anka skont u għemżon bżonn stħarriġ detaljat mill-Kommissjoni sabiex naw kif se l-problema. L-Kommissarju dal ħodu ġa indika illi ħa jindirizza del problema b'mod serju. Il-President, grazzi ħafna, Sur Robert Majer għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. 6 biljon euro fil-budget Ewropew fil-2009 sparixxew Eh, f'dawk li nsejħu dark pools ma nafux li kienx minħabba frodi minħabba li ma kienx kontroll kif suppost u qorti tal-awdituri skopri 40% diw il-family enlaments li tħallsu lill uffiċali tal-Unjoni. Għal daqstant probabbilment qed nitkellmu biss fuq parti mill-problema li taħbi aktar frodi u qed naħsbu fuq l-oqsma l-oħra li suppost ikollhom Greenfield Premia nu bek nistgħu naraw li hemm bżonn titjib l-affarijiet huma speċjalment żina għal għajnuna għal żvilupp reġjonali u meta tri eżaminajt is-sitwazzjoni u sib 36% fil-rata ta' żball naħseb li dan juri li s-sitwazzjoni hija kritika u hemm bżonn nieħdu azzjoni. M'għandniex flus naħlu. U anka membri tal- orti tal-auditorju ma motivati ma dim ikunu motivati politikament sabiex ħarsu lejn affarijiet fiktar dettal. La parola è maintenant monsieur Olbricht pour 1 minute 30. L-onorevoli Obri għal żewġ minuti u nofs. Signora President, Signori, ma ta' nitkellmu dwar dan ir-rapport, irridu noqogħdu attenti ħafna fuq xi ngħidu qed nitkellmu fuq irregolaritajiet, qed nitkellmu fuq żbalji u anke frodi. Ir-rapport jindika b'mod ċar illi għadak għandu x'jaqsam żbalji fil-politika ta' koeżjoni kien hemm ehm, tnaqqis, tnaqqis ta' li wassal għal rata ta' madwar 5%. Ma nistawx nitkellmu dwar rata ta' zbal 20-30% għaliex dan mhuwiex ġustu jagħti impressjoni ħażina ħafna. Irridu nagħmlu u li nuru illi dawn din il-politika hekk komplikata għandha rata ta' żball ħafna drabi minħabba nuqqas ta' komunikazzjoni mal-Istat membru u hija struttura komplikata għall-aħħar imma tipprovdi valur miżjut reali. U għanna nkunu sodisfatti li s-sitwazzjoni qed tinbidel. Madana kollu, xtaqt niġbet l-attenzjoni għal fatt illi hemm sezzjoni illi tinkwetana fejn qed ngħidu illi l-qorti sabet illi huwa possibbli mhux hemm possibbli ta' punti ta' ratifikar eh, li titkellem dwarhom il-Kummissjoni. Is-sitwazzjoni li l-qorti mhux dejjem tabi mal-Kummissjoni din din problema li għandna solvu. Også tak til revisionsretten for endnu en gang at have Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja wkoll il-Qorti tal-Awdituri mill-ġdid għanna għodda tajba ħafna ta' ħidma kif nistaw nqisu kif il-budget ġi eh, kif kif sar il-nefqa tal-budget. Ovvjament miex fid dirsoni tajba nkella kien ikonna ovvjament eh, problemi serji ħafna. Iżda, naħseb. Illi rridu nkunu pozittivi u nħarsu l-qoddim issa lejn il-pass li jmiss. Allura aħna nixtiequ sistema ta' kontroll ġenwin inqas żbalji iżda da kollu mhux biżejjed irridu naraw kif qed nużaw il-flus u rridu nikkontrollu is sitwazzjoni aħjar. Il-flus qed qegħdin jintużaw regolarment eh, qed ikonna biżejjed valur għall-flus li nonfqu. L-radan u għal-antana u naħseb għandna nkomplu dan id-dibattitu biex eh, nissuktaw dan il-mod. Nishtiq aktar ftuħ u aktar effiċenza. Fil-Parlament u fil-Qorti tal-Awdituri u anke fil-Kommissjoni rridu niskuraw li nkunu aktar trasparenti. Grazzi l-Onorevoli Xeskova. Grazzi, President. Din hija t-tieni darba fil-leġislatura tagħna li qegħdin niddiskutu r rapport annwali mill-qorti tal-awdituri. Nixtieq nirringrazzja l-awdituri għal xogħolhom iżda minna l-oħrajna sorpriża illi rata ta' żbalji ta' madwar 92 eh, fil-mija tal-flus tal-budget u da minn barra l-ispejjeż u nefqa allura eh, Salima punt eh, huwa il-tort tal-Stati membri u jew it-tort tal-Kommissjoni. Kif inti diġa semmejt, hemm lok għal ħafna titjib fil-mekanizmi ta' kontroll li rridu aktar kooperazzjoni mill-Istati membri biex aħna nevitaw dawn il-żbalji fil-ġejjieni. Grazzi. Grazzi ħafna il-kollega Deutsch Grazzi kollegi. Il-qorti tal-awdituri wetqet xogħol eċċellenti għal dak għandu x'jaqsam il-kontroll tal-eżerċizzju u tal-budget tal-2009 u għalhekk aħna rridu nirrikonoxxu x-xogħol tal-President Caldeira u l-membri kollha tal-qorti għal xogħolhom. Naqbel ma dawk il-kollegi li qalu illi ir-rapport qed juri b'mod ċar illi Għal dak li għandu xaqsam l-użu tal-fondi komunitarji, eh, naraw illi hawnhekk qegħdin naraw titjib u rata ta' żbalji nieżla iżda. Dan ir-rapport irrid ukoll wassal għal konklużjonijiet ċari min-naħa tagħna. xirdu nagħmlu aħna bħala istituzzjoni, bħala Kummissjoni, bħala Parlament Ir-rata ta' żbalji tfisser illi l-qotti tal-awdituri qed tajt li diversi biljuni ta' euro qegħdin jintużaw b'mod illegali irregolari fil-budget komunitarju u hemm ukoll suspett illi jkun hemm reati jiġifieri hemm bżonn intervent. Jiena xtaqt nisħaq illi huwa tassew importanti illi fl-eżerċizzi u fil-revizjoniet li jisiru il-qoddim il-qorti tal-abdituri turina illi għal kull pajjiż membru li huma dawk li għandhom rati ola għal dak intu xaqsam il-fondi komunitari u xinuwa l-efficienza ta' kontroll ta' kull pajjiż membru biex bekk innaqsu rata ta' żbalji. Grazzi ħafna, s-sana l-onorevoli Ajala Sender, minuta. Grazzi ħafna President. mil ġdid aħna kontenti bil-miżuri li tresqu biex ikonna dialogu tajje bejn il-Kummissjoni, l-Qorta tal-Awdituri u l-Parlament, iżda il-rapport tal-qorti qed jurina mill-ġdid li ovvjament ma nistgħux nibqgħu kif aħna li irridu nżommu kontroll bir-reqa fuq is-sitwazzjoni u jiena nara li ħajkonna kooperazzjoni fil-ġejjini biex nissemplifikaw Eh, mezzi ta' finanzjament fl-Ewropa. U għedin u koll nitkelmu dwar proposta leġislativa u koll ġdida li tista tejna biex naħdmu fl-imkien għall affarijiet jimxu aħjar. Fil-kapital tiegħi jiena sen eh, kun qiegħed eh, nara kif nistaw nużaw fejn nistaw intejbu l-affarijiet fejn titħol kontabilità u anki naraw naqra revizjonijiet li għandhom xaqsmu ma l-budget. U kol hemm xi kwistjonijiet ta' hoc dwar pereżempju l-ħarsin ta' data. Ehm, dawn huma kwistjonijiet li forsi ma tantx minn importanza. Iżda wkoll kien hemm eh, informazzjoni li tgħidilna li kien hemm xi każijiet li ngħaddew il-Olaf eh, dwar xi kumitati u jina xtaqt ukoll xi informazzjoni dwar zita fl-istaff il-Kumitat tal reġini fil-2009 fil-2010. Grazzi, għanna l Ivanovas. Aziz kollegi, huwa importanti li aħna nqisu li konklużjoni tal-Qorti tal-Awdituri huma simili għal dak li aħna rajna qabel. Iżda nittama li rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew illi semmejjhom kemm il-darba sena wara oħra jitqisu speċjalment foqsma fejn hemm bosta irregolaritajiet. Tassew nixtiequ illi ikonna numri speċifiċi dwar dawn l-irregolaritajiet. Għal-2008 kena aħbar tajba li perċentwal ta' irregolaritajiet għal dak li għandu x'jaqsam il-politika tal kwezjoni eh, nizlet iżda Mhux ċert jekk eh, dan huwa nuqqas regolari, forsi dan wkoll għandu x'jaqsam mal-kampjun ta' stati membri li ġew kontrollati. Hemm ukoll xi kwistjonijiet pendenti dwar l-għajnuna esterna, l-iżvilupp, il-tkabbir, l-agrikoltura, trasportazzjoni tal-enerġija, iċ-ċittadinanza, l-edukazzjoni, kif ukoll ir-riċerka Jina xtaqt snajt l-Komissjoni li l-Komitat Tana tal-Budget se jkompli bil-ħidma tiegħu sabiex huwa jikseb l-effiċenza fil-ġestjoni tal-Fondi Ewropej nixtieq nisqu illi kulħadd tassew għandu jaħdem biex eh, ovvjament jaqdi responsabiltajiet tiegħu. Eh, L-Onorevoli Gejer Grazzi President. Grazzi l-Sur Caldeira u anki l-Kummissarju Il-rapport dwar il-politika ta' koezjoni, ovvjament, jider li l-politika ta' koezjoni huwa punta jef ħafna fil-politika Ewropea u u u politika li la dajfa ħafna għal diversi żmien u l-affarijiet msejn bidlu. Ħamsa kellna rata ta' 5% ta' ħlasijiet eh, li ma sarux kif suppost u qegħdin nitkellmu 700 eh, miljun euro u dan għandu x'jaqsam ukoll max-xiri pubbliku u anke ħlasijiet tar-riżorsi ta' Dan Dana minkejja sistemi ta' kontrolli ġodda fil-Kummissjoni jiena naħseb illi rridu nerġgħu nqisu l-ġdid din sistema ta' kontrolli dawn il-kampjuni bladdos fil-Ġermanja u rewna illi il-proċeduri ta' kontroll eżistenti huma parzjalment eh, din jaħdmu parzjalment biss għal dak xaqsam l-effettività tagħhom. Allura għandna kontradizzjoni għaliex għandna kommissjoni responsabbli Iżda fl-istess waqt għandna din il-ħela ta' flus, kif se nittrattaw dan kollu? Nasser allura din hija kompitu dan u kompitu ta' kommissjoni. biex tassew teoridni f'idea u tara li stati membri jiedu azzjoni kif suppost. Grazzi ħafna l-Onorevoli Van Nistelrooy. Grazzi ħafna kummissarju, president tal-Qorti tal-Lavrituri, jina qed nitkellem bħala koordinatur tal-IPP u naħseb li hemm rata ta' żball illi wkoll huwa sinifikanti għal din il-politika kohezjoni u issa na dawn ir-regolamenti ġodda għal 2007-2013 u anki l-pjantazzjoni illi aħna bħala parlament u anke bħala komissjoni jew kumitati wkoll konna provajna. Iżda, ħafna mill-iżbalji għom fix-xiri pubbliku fit-tenders għansi, u allura naraw illi ovvjament hija problema fil-liġi komunitarja fil stati membri. U dan għandu xaqsam ukoll fl-applikazzjoni. Ġifiri, hawnhekk għedin naraw rata ta' żbalji ola. Naħseb illi l-Kummissjoni allura trid tagħmel pressjoni fuq l-Istati membri tappoġġhom għal dak li għandu xaqsam it-tenders. Il-ġimma l-oħra, delegazzjoni mill-Parlament Ewropew eh, mar eh, Romanija u rajna xi nistgħu nagħmlu f'dan il-qasam biex nikkonkludi jiena konvint mm, u għaliex naħseb illi l-Stati Membri jridu jagħmlu din istqarrija tal-finanzi tagħhom għaliex hemmhekk naraw illi tassew nkunu nistgħu nagħmlu bidla kif suppost. L-Onorevoli Von, istandu minuta. Grazie, President. Jina xtaqt inkom pozittiv kem jista' jkun dwar dan ir-rapport għaliex jina dejjem nemmen li għandna nużaw il-verifika biex intejbu sitwazzjoni u biex nitalmu mill-iżbalji tagħna u hemm ħafna eżempji fejn dana jista' jsir mill-Istati Membri mill-Kummissjoni u anke mill-beneficjari biex bekk aħna ntejbu sitwazzjoni pereżempju fl-agrikoltura bidliet u ħtiġijiet mill-Kummissjoni joħolqu diffikultajiet għall-istati membri u għall-beneficjari u f'Wales pajjiżi dana id-dinja xaġal nisma' ħafna u anke biex aħna ovvjament innaqsu eh, talbiet għal artijiet mhux leġibli u allura aħna nistgħu wkoll nagħtu xi jgħinuna U dina tkun xi ħaġa li nistgħu wkoll nużaw fl-istati membri kollha u mhux skont kull każ. U mbagħad għandna riforma tal-kap u hawnhekk għandna opportunità biex nissimplifikaw il-proċess biex niżguraw illi fl-Ewropa ikonna il-valur għal flus li qegħdin nonfqu istenna fl-istess mod ngħaddu l-benefiċċji lill komunità u anki lill-individwi. Grazzi. Grazzi, issa naddu għal kaċ tiegħi.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 u nistaw nifmu dak li nistaw ntejbu fil-ġejjeni. Issa, il-proċeduri e, fin meta ma jkunux komplessi wis, naraw li r-rati ta' zbalji jkunu inqas aktar ma jkonna komplikazzjonijiet, aktar jkonna l-ura zbalji u irregolaritajiet. Eżempju, huwa il-politika ta' kozjoni li huwa ta' sinifikanza kbira għall-Unjoni Ewropea. U kif intqal, Is-settur agrikolu qed jiġi mill minn ħafna żbalji wkoll. Iżda hawnhekk ukoll is-sitwazzjoni hija tali li huma ovvjament il-komplikazzjonijiet li titellaw ir-rata u allura rridu kooperazzjoni ma' awtoritajiet ta' verifika iżda rridu wkoll kooperazzjoni ma' parlamenti nazzjonali, mal-Kumitat tal-Budget u anki l-Kumitat ta' Kontroll tal-Budget kif ukoll il-Kumitati ta' l-Ewropa f'dawn il-Parlamenti Nazzjonali. Personalment jiena kont preżenti fil-Parlament Nazzjonali tiegħi meta r-rapport tal-Kort tal-Awturi ġie preżentat u kien hemm interess kbir f'dan il-qasam. Il-kollega Kanin Bakkissa. Grazzi ħafna. Nirringrazzja l-Qorti tal-Awdituri għaliex dan ir-rapport qed juri li sistemi ta' kontrolli dejjem qegħdin jitjiebu. Jien minni xorifikata mir-rata ta' żbalji Din hija sistema se titgħallem iżbalji ta' stess u allura naħseb li nistgħu identifikaw il-problema u meta nsibu l-problema allura mbagħad nistgħu nitalmu aktar. Iżda ovvjament fil-ġejjieni jridu nevitaw aktar żbalji ta' dan it-tip u l-biraħ kena il-ħames rapport ta' koeżjoni il-Kummissjoni qiegħda tistieden il-partijiet interessati kollha illi iwieġbu għal diversi mistoqsijiet u naħseb din hija opportunità tajba ħafna ta għal politika ta' kozjoni, jiġifieri fil-ġejjeni, ir-risorsi se jitħallsu b'aktar faċilità, jkun hemm aktar aċċess, ikun hemm inqas pis burokratiku fl-istess waqt ikun hemm kontroll ċar tax tal-flus ta' min qed ħallas it-taxxa. U allura nittama li intom tagħmlu segwitu ta' xogħol tal-Kummissjoni fuq din il-politika ta' kożjoni. Grazzi ħafna aktar fuq il-lista kaċ tijaj, saqs il-President, Tajjeb, mela nisimaw lill-Kummissarju Ximetassa. Grazzi, Signor President. Id-dibattitu tal-lum jurina illi sar aktar progress fil-ġestjoni tal-Budget Ewropew fl-2009. L-opinjoni tal-Orti dwar kontabilità u l-rata baxxa ta' żbalji fuq il-budget jikkonfermalna li l-Kummissjoni ħadet id-deċiżjonijiet it-tajba u proponiet miżuri tajbin biex intejbu il-wirja tal-programmi taħt dan iż-żmien ta' finanzjament. Iżda l qorti qed tajt ukoll li hemm oqsma fejn aktar progress huwa meħtieġ mill-atturi finanzjarji kollha qed nirreferi ovvjament għall kummissjoni iżda wkoll għall atturi finanzjarji fl-Stati membri li għandhom obbligazzjonijiet u responsabiltajiet u dawna wkoll ġew msaħħa bil-funzjonament, bil-trattat il tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. ħafna minnkom semmew l-applikazzjoni ta' sanzjonijiet tal-Istati membri u jina jkolli ngħid li fil-fatt il-Kummissjoni tapplika dawn is-sanzjonijiet mod rigorus Issa qegħdin fil-proċess il nagħmlu s-sospensjoni jew inwaqfu 40 programm fil-koeżjoni u dana jfisser qed nitkellmu dwar biljun 750 miljun euro, ġifieri għandna ammont sostanzjali hawnhekk. In-numru ta' azzjonijiet fl-2009 kważi pjaw meta nqablu ma' numru ta' azzjonijiet fl-2008, anzi 2009. U allura il-ġimgħa l-oħra aħna wkoll ħadna deċiżjoni sabiex nsejħu lura flus li ma ntefqux l-agrikoltura. Dana huwa ammont ta' 578 miljon euro. U għallura aħna id-din applikaw sanzjonijiet u għanna l-intenzjoni li nkomplu hekk fil Tistaw u wkoll tifmu wkoll mir-rapport il-livell ta' rkupru u ta' korrezzjonijiet u kol zdidu b'mod sinifikanti matul is eh, snin u fl-2009 dan wassal għal 3.3 biljun euro. U koll, ammont importanti dan u l-intenzjoni tagħna huwa li nkomplu b'din il-politika u napplikaw is-sanzjonijiet mod rigoruż meta dan ikun meħtieġ. Ir-rapport tal-qorti u koll eh, fisser li issa huwa e, importanti li nindirizzaw id tal-programmi iżda wkoll nitalmu lezzjonijiet għal ġenerazzjoni li mista programmi u hawnhekk ir-rapport tjindika il-mod kif nistgħu nimxu l qudiem kif nistgħu nwettqu dan kollu u dan dan ifisser li rridu nissimplifikaw, intejbu e, fil-regoli ta' prokura lix ħafna mill-izbalji li nsibu huma e, żbalji eh, minħabba ksur ta' eligibilità jew ukoll il-ksur ta' liġijiet relevanti. Ovvjament rridu nisalmu lezzjonijiet minn dana kollu u l komissjoni hija lesta illi twettaq dana kollu. U allura l-Kummissjoni se tagħmel segwitu eh, fuq rekomendazzjoni tal-qorti u bekk se jkollha proċedura ta' kwittanza li twassal għal riżultati pożittivi. Grazzi l-Kummissarju u issa biex intemmu d-dibattitu issa nisimgħu il-President, is-Sur Caldera. Merci, Madame la Présidente. President, membri onorevoli, nishtiq nirringrazzja il-komplimenti li ressaqtuna bħala orti ta' fuq dan ir-rapport. Bħala ħajru koll għal dawk li jaħdmu fl-istituzzjoni tagħna kuljum sabiex jindirizzaw standards l-aktar ola skont standards internazzjonali tal-auditjar. U dan huwa tħassib li aħna qegħdin nieħdu ħsiebu. Aħna rridu nagħtu attenzjoni għal rakkomandazzjonijiet ta' din il-Kamra u għalhekk nixtieq intikom żewġ eżempji biss ta' dak li diġà għamilna f'dan ir-rapport annwali għall-2009 sabiex nindirizzaw it-talbiet biex ikun hemm aktar informazzjoni minn din l-istituzzjoni. Aħna provdejna stima ġenerali ta' situazzjoni. Għall-ewwel darba qed ngħidu x'inhija situazzjoni globali u konkludejna li qed titjib fis-snin reċenti. L-iktar żball probabbli għad il-budget huwa li l-rata ta' żball da tonqos. Provdejnilkom ukoll, speċjalment fil-qasam tal-koeżjoni, aktar informazzjoni meta mqabbel ma' sen li għaddiet. Għaliex is-sena li għaddiet aħna edna li min tal-inqas 11% tal-fondi ma kellhomx jingħataw. Din is-sena nistgħu ngħidu min issa li L-iktar rata ta' żball stmata hija aktar minn 5%, ħaġa li ma stajniex ngħidu s-sena li għaddiet u li minn tal-inqas 3% tal-fondi ma kellhomx jiġu motija. U dan huwa il-kejl tal-progress li aħna ksibna. Dawn huma fatti. Għala, x'inhuma ma raġunijiet wara dan, x'progress ksibna? Aħna mhux qed ninventaw il-fatti kif ġiġi, mhux qed inkunu natu eh, ħajr l-Kummissjoni bxejn bxejn. Aħna qed nimxu skont it-trattati, qed nibbażaw il-sejbit tagħna skont l-evidenza u huwa dak li rrapportajna lil din l-istituzzjoni. Aħna għandna l li nkomplu nqodu attenti fil-proċedura ta' kwittanza. U għalhekk issa qed naslu sabiex nejnukom f'dan ix-xogħol. U r-raġuni ewlenija wara dan kif edna fir-rapport tagħna huwa li minnaħa s-sistemi li din fil-prattika l-ġestjoni tal-fondi għal periodu mill-2007 tal-2013 qed jimxu aħjar meta mqabbel ma' snin li għaddew. U minnaħa l-oħra imbagħad lotija ta' fondi għal perjodu ta' programmar huwa biss 25% u għalhekk it-twettiq finanzjarju għal dan il-perjodu skont l-istimi tagħna u skont l-evidenza tagħna huwa inqas minn dak li kien mistenni. U għalhekk dawn il-fatturi flimkien il-prestazzjoni ta' sistemi min-naħa u inqas ħlasijiet min-naħa l-oħra mod effettiv, naħseb li s situazzjoni li nsabu l-lum. Għalhekk għadna li rridu noqogħdu kawti, rridu noqogħdu attenti biex naraw l-affarijiet kif jevolvu. Għaliex minħabba kif huma s-sitwazzjoni, minħabba l-prestazzjoni matwar is-27 stat membru bil-fondi kollha li rridu jingħataw fil ġejjini irridu naraw issa l-affarijiet kif ħaj jevolvu. għalhekk irridu noqogħdu kawti. Iżda kif kont qed ngħid, aħna għandna rida li nejnu din il-Kamra, speċjalment fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget għal-Kwittanza. Il-membri tagħna se jgħinulkom għal dan ix-xogħol u jipprovdulkom l-informazzjoni kollha li teħtieġu. Iżda ħanejnukom ukoll permezz tar-rapporti speċjali tagħna. Għamilna ħafna verifiki u elementi oħrajn li jagħtu ħarsa lejn l-impatt tal-fondi fil- ħajja ta' kuljum kemm kienu ntużati b'mod effettiv. U naħseb li dan huwa din hija informazzjoni importanti ħafna għal din l-istituzzjoni. Huwa ċar li responsabilitajiet għall-implementazzjoni tal-budget jaqgħu taħt il-Kummissjoni Ewropea b'mod ewlieni iżda trattat tal-Lisbona jgħid ukoll b'kooperazzjoni mill-Istati membri. U jekk iridu nħarsu l-qudiem jiena nixtieq ngħid li issa għandna opportunità unika biex nibnu xprun il-qoddim ġestjoni aħjar tal-budget Ewropew għanna regolament finanzjarju li jiġi diskuss u ħaddal waqt ħajġi adottat u dan ħajkun issis u lini sabiex bekk niddeċidu fuq il-ġestjoni tal-programmi tal-ġejjieni. Jekk irid ikollna regoli sempliċi, jekk irid ikollna sistemi aktar effiċjenti li jiswawna inqas permess tal-Istati membri u dan il-Kommissjoni dan huwa l-moment fejn irridu nifuka fuq dan il-kwistjonijiet. Għandna reviżjoni tal-budget is-sena li d-dieħla u għalek, President kollegi ħanaqlaq billi ngħid il-Kummissjoni, il-Kunsill, il-Parlament Ewropew issa rridu ħabtu wiċċhom ma' perjodu fejn rridu deċiżjonijiet sabiex itejbu s-sitwazzjoni. U jekk il-qorti tal-awdituri jistgħu jgħinu għal dan il-għan, jiena nissuġġerixxi li nibnu fuq ir-rakkomandazzjonijiet tagħna li diġà ressaqnilkom fl-opinjoni tagħna fuq ir-riski u l-isfidi ewlenin sabiex intejbu l-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Meta tagħtu ħarsa għal ġenerazzjoni ġdida ta' programmi għal periodu tal-2013 u għalhekk intenni li hemm programmi jew skema ta' fondi u rridu jżidu valur miżjut l-Unjoni Ewropea teres u skemi li huma sempliċi li għandhom għanijiet ċari huma realistiċi u jistgħu jitwettqu u l-linji ta' kontabilità huma ċari sabiex nevitaw li jkun hemm nuqqas ta' ċertezza fejn najdu xi kultant li m'hemmx responsabilità la minn il-Kummissjoni u laqas mill-Istati membri u għalhekk issa għandna l-opportunità qudiemna u l-Qorti tal-Awdituri l istatejnkom f'dan l għan Grazzi. Votre intervention clôt donc le débat. Je vous en remercie. Et... Euh, Grazzi, dan item id-dibattitu, grazzi lil kulħadd. Issa naddu għal rapport Van Bremt fuq l-emenda tar-regolament numru 663/2009 li